ġiri dikjarazzjoniet tal-Konsillu Kommissjoni dwar l-effikaċja tal-miżuri esistenti kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus fid-dawl tal-revoluzzjonijiet riċenti tal-Panama Papers. Il-Ministru Hennis Blashard mill-ġdid. Grazzi, President, onorevoli membri. Dwar il-Panama Papers, jiena nixtieq nibda billi ngħid illi Dana kollu jurina mill-ġdid il-bżon illi nissuktaw fil-ġdida tagħna kontra il ħasib tal-flus u il-frodi tat-taxxa. Għadu kmini wis li kon analisi sħiħa tal-Panama Papers iżda kol kem aħna kif tafu qegħdin eżaminaw l-implikazzjonijiet tagħhom u t-tweġibit li donatu. Il-Gvernijiet Nazzjonali ħabru investigazzjonijiet minnaħa tagħhom. U allura biex naraw x'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea rrid nagħmel distinzjoni dwar l-aspetti ta' taxxa min-naħa u mbagħad eh, l-azzjoni kontra ħasil tal-flus fuq in-naħa l-oħra. Mela dwar taxxa rridu nifokaw fuq żewġ linji ta' politika. L-ewwel l-aċċess għall-informazzjoni u t-tieni miżuri li jistgħu jiġu applikati biex ikonna rimedji għal każijiet ta' frodi. Il-pakket ta' kontra l-evażjoni tat-taxxa tal kummissjoni li ġiet ippreżentata f'Jannar tagħti bażi importanti biex nimplementaw standards eh, li ġew maqbula fuq livell nazzjonali u anki dan jfisser aċċess ta' informazzjoni għal trasparenza u anki skambju ta' informazzjoni dawn jiġu sviluppati mill-OECD. Progress importanti sar f'dawn l-aħħar snin, iżda mhux il-letturi kollha internazzjonali impenjaw fil 100% biex huma jilabu l-logħba kif suppost dan huwa eh, ċertament il-każ għal Panama. Sabiex naċċertaw li konna trasparenza eh, fit-taxxa irridu l-kollaborazzjoni ta' kulħadd. L-Unjoni Ewropea bħala attur prinċipali internazzjonali titkellem leħen wieħed biex jikkonvinċi l-imsieħba tiegħu għal dawn l istandards u biex dawn jiġu maqbula anki fuq livell ta' maġġoranza. L-Unjoni Ewropea hija impenjata għall iskambju ta' informazzjoni aħna morna aktar il-qoddim mill standards tal-OECD u ħafna jessuna bħala dawk li qegħdin fuq qoddim. Din hija xaġa tajba. Aħna adottajna direttiva dwar kooperazzjoni amministrattiva xi ħaġa wkoll ġiet komplementata wkoll biex tqis ukoll l-iskambju ta' sentenzi ta' taxxa u se jkomplu wkoll ir-rapportaġġ pajjiż pajjiż dwar amministrazzjoni ta' taxxa u dana kif kien propost mill-pakket ta' kommissjoni. Il-Konsil u kol għandu ftejm dwar dan il-rapport ta' pajis pajis u jiena nilqa il- l-opinjoni tal-Parlament u l-liżin tiġi adottata ta' mara kien jistaj jkun ċertament ma nissenef u hawnhekk il-Kummissjoni adottat illum proposta dwar ir-rapport ta' pajjiż pajjiż biex bekk inżidu trasparenza u din il-proposta ċertament se jkollha l-attenzjoni siħa tal-Kunsill. Il-Presidenza bekk tixtieq li jkollna progress minnu fih fuq din il-proposta. Issa niġi lura għal iżvelar. Nireferi għal dak nistgħu nagħmlu lilin mill-żida ta' skambju ta' informazzjoni biex nġiltu il-frodi tat-taxxa u l-levitar u anki l-ħasil tal-flus. F'jannar il-Kummissjoni ħarġet komunikazzjoni dwar strategija għal tassazzjoni effettiva bħala parti mill-pakket ta' kontra levitar ta' taxxa biex bekk ikonna listing komuni bħala proċess biex inwiġbu għal pajjiżi terzi li jirrifjutaw li jirrifjutu li jirrispettaw l-standards li aħna nistennew u aħna se nieħdu azzjoni minnu fih biex bekk inqisu il-Panama Papers. Fjannar u kol kummissjoni u pakket tal-kontrol tal ta' taxxa proponiet ukoll regoli biex ikunna dawn il-azzjonijiet kontra l-vetar ta' taxxa u din hija direttiva li bħalissa tiġi eżaminata. Issa xut minn regoli illi għanna fl-apposta direttiva irridu jġiju meqjusa li xqegħdin ukoll nindikaw għal forum legali ta' vitar ta' taxxa u l għaram mill-ġdid il-bżonn ta' ftejim minnu fih fuq din id-direttiva xi ħaġa importanti għall presidenza qed tara illi konna ftejjim matul dan is-semestru u nittama illi nkunu nistaw ukoll inserħu fuq l-appoġġ tal-Parlament ukoll fl-aħħar. Nisbet l-attenzjoni ta'kom għal eh, xogħol tal-Code of Conduct Group għal dak li xaqsam il-reġimi ta' taxxa, aħna għedin naraw illi konna promozzjoni tal-prinċipji tal-Code of Conduct fil-pajjiżi terzi, il-grupp ħadem fil-Svizzera u l-Kummissjoni qed tissokta id-dialogu ma' Liechtenstein fisem il-grupp. U pajjiżi oħra li l-Unjoni Ewropea għandhom jiġu involuti wkoll fil ġejni qrib. Sur President, ippermetti li issa indorlejn lejn il-ħasil tal-flus din kwistjoni kif torbot eh, mill-qrib mal finanzjament tal-terrorizmu huwa punt importanti ħafna lina fi frar bit-tweġiba tal-pjantazzjoni tal-Kommissjoni kontra l-finanzjament ta' terrorizmu, il-Konsil qabel illi jkunem implementazzjoni ta' miżuri li jagħtu appoġġ ukoll għal ġida kontra finanzjament ta' terrorizmu u l-ħasil tal-flus. Xtaqt in nispjega dawk il-punti li ma relevanti fil-kuntest ta' diskussjoni tagħna llum. L-ewwel il-Ministri nfeżizzaw il-bson li jkun identifikazzjoni ta' pajjiżi terzi illi għandhom nuqqasijiet strateġiċi fil-qasam tal-ħasil tal-flus jew finanzjament tat terroristi. Kif tafu skont ir-raba ir-raba direttiva ta' kontra il-finanzjament ta' dan it-tip irridu naraw illi ikun hemm miżuri ta' due diligence għal flussi finanzjari minn u lejn dawn il-pajjiżi elenkati. Fi frar aħna tlabna għal proċess ta' identifikazzjoni li tiġi fit-tmima fl-aħħar ta' Mejju iżda aħna wkoll qegħdin fiħdejn il-Kummissjoni nafu il-Kummissjoni wkoll tifhem is-sens ta' urġenza tagħna nittamaw illi il-Parlament u kol jifem din is-sens ta' urġenza. Umbat il-Ministru u kol, il-Ministri jisħaw il-bżon illi inħaffu l-implementazzjoni tal-pakketta kontra ħasil tal-flus. The European Parliament and Council adopt. Biex, biex din tkun adottata is-sena l-oħra. Il-antana huwa intemmu dan il-proċess sal-aħħar ta' din is-sena. It-tielet punt Irridu ntejbu kooperazzjoni l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati membri u l-intelligence eh, finanzjarji tagħhom. Ir-raba nitolbu l-Kummissjoni li tipproponi sa' ċerti elementi li jtejbu e, direttiva ta' kontra il-ħasil tal-flus. Labna l-Komissjoni u koll tinvestiga limiti għal ħlasijiet ta' monti kbar ta' kontanti u biex bekk mal-Bank ċentrali ta' reken bżon misuri oħra għal dak li għandhom xaqsom il-flus il il ta' karti ta' 500 euro. Dini hija xi ħaġa riċenti, xi ħaġa li tiġi trasposta mill-Istati membri, però issa waċċar illi emendi immirati huma affarijiet li huma meħtieġa, pereżempju biex insaħħu l-aċċess għall informazzjoni bħal aċċess għall informazzjoni ta' ħlasijiet bankari minn unitajiet ta' investigazzjoni finanzjarji. U dana sabiex eh, anki nikkonsidraw l-ekkim sejħa muniti virtuali u kol aħna l-esti li eh, anki naħdmu fuq proposti mill-Kummissjoni bħala kwistjoni ta' priorità u nittama u koll anki l-Parlament jifem dan is-sens urġenza. Naf illi dawn is-suġġetti huma fil-qoċċata tal-aġenda tagħna fil-kuntest ukoll tal-task force irrelevanti u anki fih dan il-G20. Sur President, nikonkludi billi najt il-Presidenza id deċidit illi il-Panama Papers jitpoġġew fuq l-agenda fuq il-Ikofin informali ta' april 22 f'Amsterdam fejn hemmhekk se nisimaw reazzjoni ta' politika mill-Kummissjoni u anki ħarsa ġenerali dwar il-ġida kontra ħasil tal-flus u l-frodi tat-taxxa. Il-Ministri u l-Governaturi tal-Bank Ċentrali se jiġu mistiedna biex ikoll jaqsmu magħna il-femit tagħhom u jiena nieħu pjaċir nisma' dan l-iskambju ta' femit. Grazzi ħafna sur President. Grazzi ħafna Ministru, issa fisem il-Kummissarju Norevoli Moskovici, anzi Sur Kummissar Moskovici. Monsieur Sur President, Signora Rappresentanta tal-Kunsil, Signora Ministru, Deputati, Kollegi, il-skandlu ta' Panama Papers jgħat leġittimità ġdida iktar akuta għal ċidatana kontra il-ħasil tal-flus fil fodi tat-taxxa li kieku xaħat kellu bżon ta' iktar provi tal-importanza ta' xol tana komuni dan il-qasam, issa kulħadd jaf, jafhom permezz ta' xogħol eċċellenti tal-medja u jekk il-miżuri ta' trasparenza ta' gvernanza tajba ta' taxxa li aħna ilna nħabtu fuqhom, ilna naħdmu fuqhom Parlament, Kommissjoni li kieku ġew implementati fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell internazzjonali, kieku din il dan iskandlu enormi ma kienx tkun kun daqshekk kbir u għalhekk mhux biss wieħed jista' jifhem imma tkun waħda ħaġa tajba, pożittiva u dim revelazzjonijiet tant kbar, tant importanti u ta' ħsara kbira. Il-ċittadini ma jistawx jifmu jew jaċċettaw dawn il-prassi illi fir-realtà huma biss serq u għalhekk għandna bżonn inbidlu dak li aħna inħossu din l-indinjazzjoni pubblika lejn azzjoni konkreta, pozittiva u naħtfu din l-opportunità illi dawn ir-rivelazzjoni joffruna għax din hija opportunità ta' de politika li għandna kif ukoll dmir politiku. Biex hekk inkunu nistgħu nirqab mod deċisiv l-evażjoni tat-taxxa, l frodi tat-taxxa, il-prassi ta' eh, taxxa aggressiva, prassi ta' korruzzjoni u ta' ħasil tal-flus. Din hija l-opportunità biex insaħħu d-dinamika tal-programm tagħna diġà ambizzjuż biex niġildru kontra l-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus. Mod partikolari billi niksbu jina nistanajdu unek minnajt għatliq mill-istati membri biex hekk bidlu l-impenn tagħhom f'azzjoni u jieħdu impenni oħra ġodda u lek l-opportunità biex neġa nivalutaw l-istrumenti tagħna u nadottaw miżuri ġodda li nistgħu nieħdu biex insaħħu id-difiża tal-Unjoni Ewropea kontra każijiet ta' fodi tat-taxxa. Hija wkoll opportunità biex nintensifikaw l-kooperazzjoni mal-imsieħba tagħna madwar id-dinja biex eżerċitaw pressjoni għax kif nafu nitkellmu fuq dawn it-tax haven dan il-ken fiskali biex ikun hemm riforma għal taxxa iktar ġusta, iktar trasparenti deċiża fuq livell internazzjonali biex hekk aħna wkoll intadu nsarfu fir-realtà il-regoli tagħna kontra l-ħassil tal-flus Kemm tejn fuq dak li diġà għamilna għax ma nistawx najdu biss kolpa imma għanna bżon najdu li kienem diġa bidu ta' trasparenza għax dan iktar minn qatt qabel. Aħna m'għandniex bħala puntat tluq ix-xejn, aħna diġà ħdimna, aħna rridu ntejbu l-ambjent tat-taxxa għaċ-ċittadini tagħna kif ukoll l-intrapriżi. Fil-fatt daw l-aħħar xhur aħna ressaqna eh, tlet pakketti fuq ir-riforma tat-taxxa. U kienu pakketti importanti l-ewwel nek proposta li huma vinkolanti mill-lat legali kontra l-evażjoni tat-taxxa li tipprevedi minn banda waħda regoli kontra l-abbuż illi eh, xeklu strutturi offshore artificiali ġu użati palma u ta' spiss il-kas biex jevitaw it-taxxa u regol me banda l-oħra fuq il kumpanji barranin li huma control frame rules illi jippermettu l istati membri illi jimponu dak il-liħ illi ikunu kisbu mod artificiali lejn taxxa Eh, iġifiri basika jew ta' xejn, iġifiri nkunu nistaw naraw ċerti situazzjonijiet illi nkunu diġa fimna u skonna nafu bihom ħabba l-Panama Papers. Dawn huma kollha proposti ehm, ambizjużi biex għana nippromovi trasparenza ta' taxxa fl-Unjoni Ewropea permezz ta' skambju automatiku ta' informazzjoni fuq it-taxxa l-iktar bira fid-dinja bejn l-istati, bejn l-intraprizi, minnaħa l-oħra. U għalek, sa' niġi għattilet Eh, politika. Għanna bżon avanzaw trasparenza ta' taxxa barra mill-frontieri tagħna mal-pajjiżi terzi Ewropej jina kontent ħafna li stajna niffirmaw u negozzaw nikonkludu f'temiet ma' l-Svizzera, ma' Liechtenstein, ma' San Marino, ma' Andorra u ma' Monaco derwaqt hemm f'temiet bilaterali dan huwa ta' sinifikat kbir ċittadini tagħna għax dak dak li kemm sejjaħ riservatezza bankarja qed tmut fl-Ewropa u dan huwa suċċess kbir imma anki barra mill-Ewropa permezz tal-proposti tagħna biex noħolqu lista eh, komuni eh, ta' dawn il-tax havens strateġija għat taxxa effettiva li jiena ressaqt f'jannar u da kollu huwa pakkett għal kontra l-evażjoni fiskali illi huwa qudiem il-Kunsill. Issa ressaqna dawn l-inizjattivi għabbażi ta' eh, ħtiġa ta' trasparenza kbira diġà qiegħda fis-seħħ għall individwi kif ukoll settur bankarju tal-Unjoni Ewropea. Per eżempju, nixtieq ngħid minn hawnhekk mill-2017 l-istati membri skambjaw awtomatikament bejniethom kwantita enormi ta' informazzjoni fuq data bankarji biex ma nħallux l-nies jikommettu frodi ta' taxxa. Illum u koll xiftit minuti ilu l-Komissjoni Ewropea deċidiet illi tipposponi l-limitu ta' traspensa fiskali per miktar li l-in u niproponu illi l-gruppi mutazzjonali jipublikaw il-rapporti il eh, ta' taħħom pajis pajis U jiena smajt id-dibattitu hawnhekk u hemm bżonn li kuna tafu li mill-bidu net jiena kont favur għal dan dib ta' pubblikazzjoni. Jiena kuntent ħafna illi l-Kummissjoni Ewropea illum qed tipproponi l-Unjoni Ewropea u najt għal dawk li ma jgħidux mhux bizzejiet imma tkun l-ewwel żona ekonomika fid-dinja illi tagħmel pubblikazzjoni pajjiż pajjiż fuq l-attività tal-intrapriżi jina għat sur lamba tat tajt le birasek imma taf li l-OECD proponiet illi dan meta ruħu għal-issa għal skambju bejn amministrazzjoni tat taxxa imma fid-dibattitu naf illi xuħut minkom se jisaqsu fuq il-livell eh, minimu threshold dak tal-OECD stet biex hekk ikun nifsonifikaw il transazzjoni kif ukoll fuq il-parametri fejn aħna maħna semmu l-lin mill-Unjoni Ewropea u l-ek nishtiq najdilkom minissa illi se jkonna dawn data eh, u kol publikati imma aħna u kol tafu li senatu eh, dettalji tal-attivitajiet tal-multinazzjonali illi jaħdmu f'dawn it-tax havens u ma naħsawx naħarbu minnek u l-ek dawn huwa pass deċisiv l-ewwel pass u nistama li Parlament Ewropew jilqa identifika dan il-pass u se nikomplu naħdmu flimkien illi jekk ikun hemm dawn inizjattivi tat-taxxa bħala parti dan il-pakkett nixtieq nitkellem fuq żewġ proposti l-ewwel net kien hemm ħafna miżuri importanti li għadhom qudiem il-Kunsill il-Panama Papers huma ssinjala l-Istati membri illi jipprovaw juru l-istess livell ta' ambizzjoni tal-Kummissjoni u tal-Parlament fil-ġida kontra il-frodi ta' taxxa biex jaqblu fuq dispożizzjoni ġodda Ewropej biex niġġieldu kontra l-evażjoni ta' taxxa. Hija ħaġa ovvja illi il-miżuri tagħna tal-ħasil tal-flus ukoll fejn l-istati membri għandhom bżonn ta' bil-fors jimplementaw l-impenn politiku tagħhom u trasponu minn issa sal-aħħar tas-sena l-raba direttiva kontra il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus għax din id-direttiva tipprevedi fost oħra l-identifikazzjoni ta' tas ta' kumpaniji u ta' trust funds u ta' reġistri nazzjonali u dan il-Parlament jafu u ilu jitlob huwa kruċali biex inkunu nistgħu nipprevenu l-abbuż ta' sistema finanzjarja għal ħasil tal-flus minn nies kriminali. Nixtieq ngħid minn hawnhekk li l-Komissjoni lesta li tappoġġa kif tista biex tifaċilita dan il-proċess ta' trasposizzjoni u tiżgura l-implementazzjoni korretta ta' din it-trasposizzjoni. Imma hemm bżonn ngħidu kif tafu intkom jien u l-ewwel responsabilitajja fuq spallejn l istati membri. U għalhekk dan il-messaġġ tal-Panama Papers ma intkom bħala istituzzjoni għam bżon twaslu messaġġ illi kulħadd l istati membri jistgħu jisimgħuh għax f'dan il-qasam ma nistgħux ikonna prudenza eċċessiva u r-rivoluzzjoni ta' trasparenza total kulħadd. Xemm xi żjed bħed jagħmel? Kifatt Kenna suċċess diġà fil-ġidda kontra ħassi tal-flus tal-frodi tat-taxxa imma revlazzjoni treċenti juru illi għatfadax ħafna x'namlu biex naqsu dawn id-distruzzjonijiet eh, bejn l-amministrazzjoni tat-taxxa biex ikun jistgħu jikoperaw ta' bejnietom nixtieq insemmi biss ċerti setturi importanti fejn se jkollna bżonn ta' iktar xogħol. L-ewwel net hemm ċertu numru ta' dispożizzjonijiet proposti illi qegħdin qudiem e, għall-attenzjoni tal-Kunsill se jkollhom impatt importanti qed naħseb pereżempju għad-direttiva ta' kontra l-evażjoni tat-taxxa fejn nixtieq u naf bħal presidenza tal-Olanda illi tiġi adottata qabel is-sajf. Intkellimt, Sinjura Ministru, fuq il-Kunsill tal-Ekofin informali ta' 22 ta' Eh, għabinu naf illi il-sur Disselbum il-pakket kollu jiġi adottat. Jira nieħu din l-opportunità li najt il-ministri li judu nofs biss li jekk ikollhom nofs il-pakket se jkollhom nofs ir-riżultati u aħna m'għandniex id-dritt nagħmlu hekk. għanna bżonn eh, naħdmu u nadottawa kollha kemm mizura miżura għax issa wasal il-waqt illi ikonna lista pan Ewropea sewda ta' tax havens u di tkun realtà. Il-Kummissjoni diġa' għandha lista imma dinja biss uh, lista però mhux sħiħa dak li jeżisti fil-Stati Membri li ma wis eterogeni anki l-Portugal 85 eh, tax havens fuq l-lista tagħha. Ħafna, iva, il-Ġermanja m'għandix laqas wieħed ken fiskali u jekk nieħu l-eżempju ta' Panama Għanna sibna fid-dinja għadar dinja kollha kemm kien kien fiskali nittamaw l-pajjiż ukoll ibidel kien hemm disa eh, pajjiżi Ewropej b'Franza kol u għalhekk għanna bżon naħdmu biex tassew ikonna lista pan Ewropea ta' eh, dawn it-tax havens jina proponejt sitt xhur biex naslu biex namlu hekk eh, sitt xhur għal metodu għal kriterji tajbin fuq livell Ewropew nkunu tinħaffu ħafna, ma nasab nistgħu naslu. U għandna bżonn insaħħu kol il-sensila ta' strumenti li għanna ta' regolamentazzjoni, per eżempju diġa avvanzajna previżjoni ta' direttiva eh, kontra l-ħasil tal-flus sa' ġuni ta' din is-sena u għanna bżon nitalmu u kol minn dak li huma il-Panama Papers nixtieq nżid li hemm dimensjoni li hija essenzjali, dimensjoni internazzjonali għax ovvjament hemm dak li aħna bżonn nagħmlu naħseb l-Unjoni Ewropea diġà avvanzat meta mqabel mal-bqija tad-dinja u kellna l-opportunità li aħna nkunu l-mexxejja. Imma dak li jiġri fuq livell internazzjonali wkoll ikun iktar effiċenti u għalhekk. Għandna bżonn fil-qafas tal-G20 nipproponu pass ġdid, fasi ġdida u minn nhar il-ħamis Il-Ministri kollha tal-Finanzi tal-Pjaneta se jintaqgħu f'Washington għal laqa tar-rebbija tal-FMI tal-Fond Monetarju Internazzjonali u fuq livell tal-G20 ukoll. Il-Kummissjoni Ewropea se tkun hemmhekk biex tipproponi li morru lil lin minn hekk u qed nara b'sodisfazzjon kbir iċ-ċerti ministri ta' Stati membri tal-G20 huma lesti jakkompanjawna f'din it-triq u nitkellmu bleħen wieħed sinjuri, deputati, jiena b'din introduzzjoni xtaqt intikom stampa ġenerali daqqatajn tal-miżuri nistgħu nieħdu flimkien biex nelleminaw dawn l-istrutturi sfumati mċajprin dawn, dawn il-tax havens kif ġew rivelati wkoll mill-Panama Papers u naf li l-Kummissjoni tista' tabda fuq il-Parlament Ewropew biex tlaħħam id-dibattitu biex ikonna iktar idejat u nżommu din l-imbottatura għax għandna dawn il-falsi tal-futur u nixtieq ngħid li l-Kummissjoni Ewropea wkoll tistgħu tafdaw fiha għax dan il-qasam aħna alleati naturali ximda eti konna xi sumaturi jew differenzi ta' bejnietna maħna wara kollox ndefendu l-istess kawża u naħseb illi hemm bżonn ikunu kapaċi illi naħdmu id fit bil ovvjament kulħadd għandu loġika tiegħu stess imma nipprovaw immorru lilin għax dan huwa dak li jtolbu iċ-ċittadini Ewropej tagħna biex hekk fisem it-trasparenza nkunu nistgħu neleminaw dawn il-prassi li skandalizzaw id-dinja kollha kemm jew jiena nistenna bil ħeqqa nistenna l-perspettivi tagħkom illum. Imma ukoll fil-ġimgħat u xhur li ġejjin li kieku kelli l-impressjoni illi ma jkollix biżejjed eh, xogħol sal-aħħar ta' dan il-mandat, ovvjament din illużjoni illi m'għandix iżjed, imma se jkollna għal-iktar ħames snin dan il-ġellida, din il-ġellida li hemm bżonn dejjem tkompli. Grazzi. Das Wort hat jetzt in der Aussprache. Grazie ħafna. Issa għal grupp PPE. Nissu e Zalba Bidagain. Grazie ħafna President, Kommissarju. Eh, President tal-Konsil, Sinjuri, li ċattadini qed jibdow ikunu għajinin. Hija responsabilità tagħna li nevitaw illi ma narawx rawna pala problema imma pala soluzzjoni u għalek aħna għanna bżon nimplementaw l-affarijiet u il rivelazzjoniet tal-Panama Papers huma prova oħra tal-fat li għanna bżon ninkomplu għaddejjin kif inna namlu daw l-aħħar sena lejn iktar trasparenza ta' taxxa. Il-Komissarju ek għalu kol għanna u dimna opportunità ta' deb waħda politika li ma nistawx ma nisfruttawiex u għalek aħna nappoġġawk sur komissarju fuq il-miżuri kollha mezzi kollha li għadek kemm proponejt u dak li tipproponi għal futur biex niġġieldu kif suppost konta il-frawdi tat-taxxa. Għax huwa assolutament neċessarju li naffaċċjaw u nittrattaw din il-problema kif qal il-Kummissarju e din mhijiex ħaġa esklusiva tal-Unjoni Ewropea ma hija problema dinija u nistgħu nittrattawha biss permezz ta' tweġiba dinija illi tfisser l-involviment ta' kemm jista' jkun pajjiżi. U għalhekk għandna minn wieħed waqqaf kumpanija fil-Panama mhix illegali ma dak li jista' jkun illegali dak li tagħmel bil-kumpanija fil-Panama hija responsabilità tagħna li nevitaw illi dawn il-kumpaniji eh, jużaw jużawhom eh, għal fodi tat-taxxa. Aħna dejjem se niddefendu u se nkomplu ndefendu iktar trasparenza tat-taxxa. Il-grupp tal-PPE jitlob illi Eh, l intrapriza l-kumpanija eh, Mossack Fonseca u l-gvern tal-Panama jiġu hawnhekk fil-Parlament Ewropew kif jiġu ħafna stati oħra u intrapriżi oħra fit-taksu dwar daqstant jiena żgur il-gvern ta' Panama jkun jixtieq jikollabra magħna. Ma nistgħux nippermettu illi naraw dawn ir-rivelazzjonijiet u jużaw dan il-modell ta' kummerċ dawn il-tax havens u dan għal għal skapitu ta' ta' kaxex ta' teżor ta' pajjiżi oħra u għalhekk dan kif qalu kollu l Grazie Grazzi ħafna, President. Zarba, ta' s-wahta t für Sozialdemokrat-Fraktion għafu. Grazie Grazzi ħafna. Supitella l-SNDs. ħafna minnhom huwa flus riċiklat li huwa l-frott ta' traffikar li warahom qed tistaħba il-mafja. Dan huwa l-argument u din hija l-ar parti tal-kapitalizmu finanzjarju tagħna dak korrott, dak li huwa infertat u bekk nejt fisem is-soċjaldemokratiċi li m'għadux ikun hemm ebda tolleranza kontra min jevadi ma jkunx hemm tolleranza għal dawn it-tax havens u għal din ir-raġuni li aħna rridu noħolqu kum noħolqu hawnhekk komitat għall-inkjesti biex kulħadd ikun jista' jaħdem biex niġġieldu kontra l-evażjoni ma jkun hemm ebda biża. Nridu wkoll konferenza internazzjonali konsens dinji li jista' jieħu ħsieb kontra il-ġlida kontra l-evazjani. Mbagħad hemm id-dispożizzjonijiet li semma il-Kummissarju Moskoviċi dan il-punt. Kien punt ewlieni tal-ftejm il għalih aħna soċjalisti aħna votajna l-Kommissjoni Juncker u qed nara li hemm ċertu determinazzjoni ċertu rida illi il-Kommissjoni Juncker u tal-Kommissarju Moskovici qed iġibu dan fis ma dana kollu nixtieqkom tmorru lil in ikolkom iktar kuraġġ anka bil-rapportaċ għal kull pajis, country by country, li jiġi jestis għad-dinja kollha ma nistawx nillimitaw Dan huwa sforz pożittiv illi aħna qegħdin napprovaw naraw ċertu sodisfazzjoni iżda jrid ikonna iktar kuraġġ kuraġġ illi niġġieldu kontra din il-marda nixtieq ukoll lill-Kommissjoni Ewropea illi ikun hemm statut statut għall-informatur il-rapport dwar trade secrets huwa l-ewwel pass irid ikun hemm impenn politiku hemm ukoll ċertu armonizzazzjoni tal-bażi fiskali, irrid ikun hemm blacklist ta' x'inhuma dawn il- tax havens u sanzjoni għal dawk l-imprizi li jgħinu fl-evazzjoni. Din titkun priorità ta' dan il-mandat tal-Kommissjoni u tal-Parlament Ewropew. Sur Pittella hemm mistoqsija lik mis-Sur Kaza tiħolm blue card? nirrispetta ħafna l-onorevoli pittella naf li huwa politiku onest u integru u naqbel miegħu meta qed jgħid li għandu jkollna tolleranza żero għal dawk kollha involuti f'dan l-iskandlu. Però nixtieq inkun naf is-sur Pittella issa kif se jgħaddim mill-kliem għal fatti. Għandek gvern wieħed involut Ewropew ta' pajjiż Ewropew fl-Unjoni Ewropea. Għandek Ministru ta' Gvern Ewropew u għandek ix-xef ta' kabinet ta' Prim Ministru ta' pajjiż Ewropew. Naf li daw huja fuq ukoll ġejjin minn Partit Soċjalista però għandna nkunu f'dan il-parlament mhux iktar nħallsu lejn il-partiti ma lejn dak li hu sewwa lejn dak li jagħmel ġieħ liċ-ċittadini ewropej. Guardi, jero non faccio Jiena mhux qed niddiskrimina, laqqas qed nipprova niġbed l-attenzjoni Il-problema miex li nistrumentalizzaw dawn il-kwistjonijiet ta' raġunijiet politiċi, iżda li nkunu ċari. ċari, kunfunu fej kuni il-pozizjoni tiegħi hija pożizzjoni ta' ċarezza, ekku. Grazzi. Naddu għal jisijar il sur Luk. President, hemm skandlu għawek il-Panama Papers, illi ġew l-inkixfu iżda din hija xi ħaġa mhix ġdida, irridu nsaqsu il-għala aħna ma minnix intervent preċedenti. Jekk inti qed tara li l-borma tiegħek għandha toqba ġo fiha u qed joħroġlok lil ma fiha għaliex wieħed ma qabadx u xtara borma ġdida, ġviri eh, hemm diversi possibilitajiet li wieħed jista' juża biex jevadi t-taxxa u rrid wieħed irid jistaqsi dwar il-għala l-awtoritajiet eh, finanzjarji għadhom ma mandunawx bihom jew ilhom jagħmlu din il-prassi ta' evażjoni fiskali u jekk <clears throat> u ma rrapportawx lill ministri tal-Finanzi għaliex il-Ministeri mamlux tagħhom ukoll. Hemm ċertu nuqqasijiet politiċi il-gvernijiet ilhom konxi dwar xemm mhux m'hemmx u ġo kull pajjiż kulħadd ilu jaf illi dan it-tip ta' evażjoni fiskali qed issir Grazzi ħafna. Is-Sinjura Gulag. President, sur jina kontenta nara l-presidenza olandiza qed batinda l-Ministru ta' Difiża ser se attakkaw l-evażjoni ta' taxxa b'mod militari l nilqa l-preżenza tiegħek hawnhekk. Imma issa għas-serjetà dan huwa suġġett fejn il-grupp liberali man għandna zoċ azzjoniet l-ewwel net dik ta' investigazzjoni u aħna favur pal grupp tagħna biex inkunu nistgħu nipprovaw għalmenu nitlu iktar fil-fond f'dan ix-xogħol ta' ġurnalisti kif qalu ringrazzjom il-Sur Kommissarju imma għandna bżonn inkunu nafu dak li ġara tas-sew u niċċekkjaw lek għandna l-informazzjoni kollha ġifieri xogħol ta' investigazzjoni ta' inkjesta Umbat għall ewwel darba din naraw mhux biss intrapriżi ma' persuni privati u importanti wkoll il-Kummissjoni Ekonomika u il-Komitat Ikon u kol jattara l-interess illi għanda bżon nikonla u għalek kienem tess li għanna bżon naqrawom fċerti oqsma u għana nilqaw il-proposti ġodda l-inizjativi u l-komunikazzjoni ta' informazzjoni u ta' xogħol li ġi adottat sissa imma mbagħad hemm livell ieħor kif qalu koll is-sur Pittella hemm il-kwistjoni importanti tal dak li huwa kriminali, pereżempju ħassil tal-flus li għandu bżonn kumitat ieħor u għalhekk għandu bżonn naraw li ma se jkunu l-kompetenzi. Imma ma ridux biss il-klim fuq il-karta. Aħna għandna bżonn kontroll u sanzjonijiet eventwali kontra dawk li ma rispettawx ir-regola. Għandna bżonn iktlu iktar fid-dettal anki fid-dinja kollha stess. Aħna rana dal-għodu rapport inizjattiva fuq ir-rwol tagħna. Ehm, fuq livell dinju. nasib il-valur miżjud tal-Unjoni Ewropea tkun inġildru għal dawn is-sanzjoni ta' xaħna stat ta' dritt u għandna bżonn il hekk nibqgħu fuq livell dinju wkoll. Ah, mill-ġdid aħna dispożizzjoni tagħkom bħala Presidenza u komissjoni biex ngħinukom dan huwa suġġett serju, sfortunatament mhux isser jisparixxi mill-radar stana. Grazzi ħafna, Signora Gular, is-Sur Demasi. qed nitkellmu dwar attività kriminali organizzati għan nis-sinjuri ħafna drabi kien hemm ħasil ta' flus flus. Qed nitkellmu dwar il-banek tal-Istat Islamiku li qed jagħmlu użu ta' sistema Swift. Dawn il-flus qegħdin jiġu finanzjati, qegħdin jintużaw biex jifinanzjaw l-attakki terroristiċi jekk inħarsu lejn il-lista il lista tal-Panama hemm pimps Russi oligarki Cameron, FIFA, ovvjament, il-mara tal-Kummissarju Kanjetti, jina għandi ismi fuq għaw il-persun għedin il-kontribwent tiħallas iħallas il-taxxa, iżda hemm dawk in-nies li huma sinjuri sow li jridu iktar u qed jisirqu mill-oħrajn u dan ovvjament dan huwa serq Id-dibattitu tal-Panama wassal għall-ipokrizija fil- dawn huma kontra reġistru pubbliku ta' min huma il-benefikanti tal-kumpaniji Shell il-banek tal-Ġermanja m'għandhomx inkwitaw ħafna drabi il nominiz bid-direttiva ġdida nominiz tal-kumpaniji Shell se jiġu legalizzati anka fil- Anka Cameron mill-Olanda u koll mux qed jiffinanzjaw flussi finanzjari l-Istati Uniti għandhom id-Delaware qed jibbojkotjaw l-iskambju tal-informazzjoni ħajjiġu. Ħajkunu fuq il-blacklist il-US għalu xiridu jagħmlu l-Liechtenstein irrid ikollhom sanzjoniet kriminali għal kumpaniji banek illi jiprovdu lajnuna għal dawk li qed jipprovaw qed jgħinu lil dawk li qed jevadu għandhom jaraw il-liċenzja ta'kom revokata anka irrid ikollna rapportaġġ dwar dawn il-pajjiżi il, il kollha il-grupp tiegħi jixtieq li jkun hemm board ta' investigazzjoni dwar dawn it-tax havens u l-maġġor parti tal-persuni f'din il-kamra tqalu illi wara għanna neħdu xsib l-affarijiet tagħna ħafna nies qed jgħidu irridu inħelsu minn dawn id-dak savings darba l-dejjem. Grazzi ħafna, Sir Lamberts. Grazzi ħafna kollegi. Iċ-ċittadini inħossu il-demokrazija mhix qed opera imma biss għal minoranza. Nixtieq attira attenzjoni tagħna l-koll illi għaxar tim wara l-iskandlu tal-Panama Papers il-fatt illi nar ħamis nadottaw direttiva bil-biss eh, eh, eh, nadottaw din id-direttiva se u din huwa insult għad demokrazija u għal loġika. Nixtieq inżid ehm, kif qal il-Komissarju Moskovici, l-iskambju li kien qabel kien iktar ħafif, iktar kważi umoristiku. Jiena le, Jiena eżasperat eh, ma niflax iżjed sur komissarju. Tlet snin kienem eh, l-ewwel il-Wikileaks u mbagħad il-Lux Leaks u il-rapportaġġ għata kull sena huwa impost fuq il-banek kollha li operaw fl-Ewropa mingħajr distinzjoni ta' pajjiż u dan l-aħħar żmien kollu l-Unjoni Ewropea ma tagħmel xejn. Qed toqgħod idea fuq żaqqa għax inkom tafu li dan indirizza ruħu għal kumpanniji kollha l pajjiżi koll inkom ma tridux m'hemmx argument u qed narak dritt fajnejk m'għandekx argument biex tillimita ir-rapportaġġ pajjiż pajjiż għal ċerti kumpanniji u pajjiżi m'għandekx argument PNR bejn il-Belġu u Franza tafu kemm eh, kemm it-taxxa jumħalsa, kemm nies għandha, kemm huwa l-fatturat fil-Belġu u fil Franza tajt lix li mandomx din id-data għaxek le ikunu tassow eh, kumpanji mux suppost. Imma kull intrapriza transkonfinali għanda din id-dejta. Memx pajjiż fejn ma nistawx nimponu jew inkopri. Aħna konna imponejna u għalek jek da ma tamlux inti qed tagħmel hekk għajnejk. U għalek hemm biss part interessat u diġa ħarġ bil-komunikazzjoni u għaj Business Europe illi tirrappreżenta l-Federazzjoni t-kolla tal-intrapriżi matriċa xtafu illi jafu illi trasparenza ma tfissirx kompetitività imma reputazzjoni u inti qed tiddefendi reputazzjoni negattiva tagħhom u jidispeċini ħafna. Das Wort hat jetzt für die EFDD Fraktion. Is-Sur Wolf għall-EFDD. Grazzi ħafna. Wara li ħarġu il-Panama Papers qed naraw reazzjonijiet mill-politikanti fejn qed jgħidu li s-sinjuri mhux qed iħallsu t-taxxa kif qal sur Moskoviċi fid-diskors tiegħu illum u jixtieq illi s-sinjuri ħalsu tagħhom. Sur Moskoviċi, inti wieħed minn dawn in-nies sinjuri taqla iktar minn 20,000 euro fix-xar. Għandek allowance ta' 3,000 euro fix-xar. Pensjoni li nies joħolmu biha biss 300,000 euro fis-sena qed li trasparenza fiskali għandha tapplika l kulħadd u bekk nitlob lilek jekk inti taċċetta illi inti u l-kummissarji kollha għandkom poġġu il-kontijiet ta' online biex kulħadd jista' jara il-trasparenza fiskali. Inti qed ukoll illi intom tixtiequ tneħħu tax havens naqbel magħkom. Bekk se tiġġieldu kontra l-ikbar tax haven Ewropea dik ta' Brussell il-Belġani għal rata ta' 34% u 50% intom kummissarji ħaddiema tal-istituzzjonijiet tħalsu 8%. Għanna l-qat fost iż-żaza ta' 30-40% intom edin teħxu fil-lussu fil-lussu ta' salarji oli. Jekk nishtiq li intom tħalsu l-istess livelli ta' taxxi l-ikbar skandlu huwa illi waqt li l-persuni ed n-nies qegħdin iħallsu it-taxxa tagħhom l-Ewroplatiċi ma taħallsu xejn. Dak hu l-iskandlu. Köszönöm, Mr. Wolf. Következő hozzászólónk Monau. Grazzi ħafna, Sur Wolf. Is-Sur Monau mill-grupp INF. E Sur Komissarju, qudiem dan il-skandlu finanzjarju ġdid eh, li mhuwiex tal-Panama Papers li mhuwiex xi skup aħna bħala aħna konna front nazzjonali konna votajna it-testijiet kollha kontra l-evażjoni, kontra l-ottimizzazzjoni fiskali. Nistiednek li tmur lura kontra dak li qal il-Sur Junka anke nirrifjutaw li iprokrizija ta' ċerti gvernijiet għal sistemi soċjali u sistemi finanzjali u tekun kumpens l kontribenti tagħna u s-sur Moskovici u ma iktar u għalhekk dawn l-attivitajiet huwa reat kontra il-poplu. Għandkom son takkużaw dawk il-multinazzjonali, dawk intrapriż speċjalment dawk Amerikani, Facebook, Google u oħrajn eh, fejn huma eh, l-iktar ħaġa li jafu jagħmlu huwa illi jaħbu l-flus tagħhom. Imma għandkom bżonn ukoll ċaħtu responsabilità tal-difensuri, tal-avukati, tal-Big Four pal PricewaterhouseCoopers u banek pal HSBC, UBS u oħrajn u apparti l-kondanna tal-prinċipju tal-frodi fl-Istati Uniti u meta jkun hemm ukoll konsorzjum xogħol mħabba xogħol ta' konsorzjum tal-ġurnalisti m'hemmx personalità Amerikana jew xi bank kbir ta' Wall Street jagħmlu da' tip ta' spekulazzjoni għax nafu li dawk li finanzjaw il-konsorzjum tal-fondazzjoni ta' Rockefeller, Carnegie u oħrajn u Soros nifmu aħjar fejn jiġu daw il-leaks u għal bwiet ta' min, għal profit ta' min, għalek dan huwa lan ta' din revelazzjoni. Grazzi. Imma attenzjoni għal din l-loba zaħira li din li din tintamlu. Grazzi ħafna em blue card minant. Sur Lavrio taċċetta? Iva. Sur Lavrio? Iba Signora President, jina niskanta li għanna bis minuta u 30 sekondi. U imma l-kollega tagħna fil-fona sala ma sax jitkellem fuq l-iskandlu tal-Panama eh, eh, Papers u li l-fondatur tal-Frona tal-li kellu kont il-Panama u l-kumpanija l-iktar importanti tal-kumpanija elettorali tal-Front Nazzjonali u koll ġiet ikkwotata fid-dawl tal-Panama Papers u għalhekk naħseb kienet autokritika minna naħa tiegħu vera. Eh, iva, tajjeb inti tkellem wara kollox minn intent. Imma il-Fond Nazzjonali mandu xejn x'jaqsam ma' dawn l-affarijiet ta' tax havens. jgħan titkellem fuq il-Front Nazzjonali. Iva, taqbel u dak li qed tagħmel referenza jom, issa qalu li m'għandhom xejn x'jaqsma dana kollu hemm trasparenza sħiħa, kollox ġie ddikjarat fuq is-sur Le Pen m'għandu xejn xaqsa ma' dan u lek din hija defamazzjoni, din hija kalunja u inti qed taħbi eh, eh, wara l-immunità tagħkom. Tajim, kérem, maradjunk csendben, nyilván ez is egy vélemény volt. Fundulis Tajib, kollegi, nikkalma u naqra jek joġobkom, dinja opinjoni oħra sur Funtulis dwar il-kumpanija offshore tal-Panama qed jikkonfermaw dak li nafu diġà jew konna sospettajna diġà. L-ordni politika tal-Ewropa qed issegwi l-eżempju tal-imprizi korrotti ħafna drabi jħossu li dawn qegħdin il fuq mill-liġi fl-istess ħin qed jimponu austerità fuq iċ-ċittadini u jidru isom isom kruċati kontra għal l-evażjoni fiskali jekk dawn l-ammonti jorġinaw minn attività illegali, kemm minnhom huma legali, daw kollu huwa serju, minnu responsabbli jrid jiffaċċa l-konsegwenzi irridu naraw minn huma daw li għandhom il-kontijiet fil-offshore għax l-ismijiet huma parti żgħira meta mqabbla mal-perċentwal totali irridu neħdu miżuri biex nevitaw li kun hemm repetizzjoni tal-sitwazzjoni il-kumpaniji offshore kull ma qed jagħmlu huma li jgħinu lis-sinjuri biex ma jħallsux dak li għandhom jħallsu. Għandna xi benefiċċju, hemm xi benefiċċju li jkollok dawn il-kumpaniji il-mistoqsija illi memx tal-raġuni bekk irridu niprojbixxu kwalunkwe attività ta' dawn il-kumpaniji. Kull kumpanija li tittaħdem fl-Ewropa irrid ikollhom indirizz fiskali fl-Ewropa. Kompaniji li mandom ebda raġuni li jeżistu irridu jifu li jeżistu iżda jidher li memx rida politika tal-miżuri għaliex kif rajna preċedentement numru ta' dawn il-kumpaniji huma ta' politikanti infushom. Hemm blue card minn Missur Korvin li ċetta Iva. Iva, Grazzi ħafna. Jekk eh, l-ECB tisra 80 biljun kull xar huwa ġust illi ċittadini pal Robin Hood ukoll jissirqu biex jirkupraw dan il-flus. E, Naqbel il-Bank Ċentrali Ewropew qiegħed jisraq miċ-ċittadini fl-istess ħin Dan ġi provat mill-Panama Papers il-politikanti għandhom poġġow ħafna figuri ċifri bil-moħbi ġo dawn il kumpanniji Grazzi. Il-kellim li messu għassur Nidema. Niedermayer. Naħseb l-skandlu tal-Panama Papers jikkonferma l-bżon li nieħdu azzjoni biex intejbu l-effikaċa tal-sistema fiskali. Raġuni mhix biss flus illi għandhom jinġabdu għal budget iżda il-kredibilta tal-gvernijiet wieħed għandu jinnota li hemm ċertu diskrepanzi bejn il- Panama Papers u l lux leaks. Fil-Panama Papers qed nittrattaw individwi mhux kumpaniji. Naħseb illi fil-Panama Papers iktar edin inħarsu lejn l-evazjoni fiskali, iktar mill-li li wieħed jevida li ħassal it-taxxi. Wieħed irid jkun jaf li f'ħafna drabi il panama Papers huma daqsxejn iktar imorru lura iktar fi żmien. Id-differenza hija illi fil-illi fil manipolazzjoni fiskali tal-Panama Papers ittieħdu diversi azzjonijiet speċjalment l-iskambju automatiku tal-informazzjoni u t-titjib tas situazzjoni fiġida kontra il-ħasil tal-flus. Nishtiq najt il-mizuri jekk huma bizzejiet, tajbin bizzejiet, u għet irrit ikun jaf x'inhuma xem nieqes fil-regolament regolamenti qed jitrattaw il-problema tal-Panama Papers ninkoraġixxi l-Kummissjoni biex jikomplu fl-aġenda tagħhom speċjalment fit-titjib tal-ġbiri tal-VAT u l-taxxa korporattiva ta' kumpaniji. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi. Il-ħafna il-Panama Papers jamlu għacħar għal darboħra dwar kemm saru sforzi fl-investigazzjoni kemm sar xogħol mill-whistleblowers Wieħed irid jiftakar il-Lux Leaks pereżempju. Ħajkun hemm kawżi minħabba l-fatt illi kien hemm infrazzjonijiet tas segretezza kummerċjali. Wieħed irrit jara jien nixtieq nara statut Ewropew ta' protezzjoni legali fil-prioritajiet tal-Kommissjoni Ewropea biex nejnu lil dawn l-istess whistleblowers. Panama Papers huja biss parti zaħira. Issa qed naraw stampa ċara dwar tax havens u rrid ikonna sanzjonijiet għal dawk illi qed jabbużaw. Qed inħares lejn il-Kummissjoni. Mhux biex nippunta subajja lejn il-Kummissjoni biex nagħti tifkir iżda biex ngħid ukoll tibżawx duru fuq il-Kunsill u waħdmu iktar għax minħabba id-dimensjoni ta' dan l-iskandlu il-Kunsil naħseb li ma bdewx jaġixxu mela kemm jista' jkun. il kellim Limis Sur Lunis. Grazzi ħafna. ċertu determinazzjoni aħna rridu nirreaġixxu għall iskandlu tal-Panama Papers ċittadini jistennew illi t-taxxa titħallas u rridu nġildu l-evażjoni fiskali u nappoġġaw kwalunkwe sforz li għandu dan il-għan. Għaw minn et jixtieq li jkun ċertu trasparenza. Iżda jekk inti pereżempju taħdem għal rasek forsi tista' tiddikjara 75% ta' dħul tiegħek, dak mhux aċċettabbli. Il-dejn iktar ma' d-dizmin iktar qed jikber ħadd ma jrid isellef, il-Bank Ewropew qiegħed jagħti jinqas interessi fil-kontijiet tagħna kulħadd irid iħallas il-parti tiegħu, irid jagħmel il-parti tiegħu. Surturer mill-grupp Aldi. Grazzi ħafna, President, Kommissarju, kollegi, l-informazzjoni, il-Panama Data Leak, qed nitkellmu dwar 11.5 miljun dokument hawnhekk. Ilna nafu dwar dan għal diversi snin iżda id-dimensjonijiet hija idra hemm atleti, atturi, nisa, rġil, politikanti. L-impressjoni li għandhom iċ-ċittadini hija li l-politikanti ma ħadux azzjoni determinanti hawnhekk ira li hemm il-politikanti infushom li huma involuti. U din hija teddida demokrazija irridu nagħmluha ċara mill-Parlament Ewropew li aħna qed naħdmu għal ċittadin Ewropew It-taxxa hija bażi importanti. Tlabna miżuri, tlabna lill kommissjoni biex tressaq definizzjoni ċara u li kun hemm eh, pakket, pakket biex jiġu diskussi, hemm proposti iżda dan mhux biżejjed, iridu jkollna iktar kompetenzi għal Kumitat Fiskali. Grazzi. Il-kellem limis Sinjura Mattias. Minuta. Grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju. Jekk il-Panama Papers huma biss parti żgħira mill-istampa globali, nista' ngħid illi fil-fatt irridu nitkellmu dwar nfusna u l-eżistenza ta' tax havens. Ħadd ma jħobb il-tax havens iżda ħadd ma jrid jaġixxi dwarhom jekk sa jkollna ċertu armonizzazzjoni fiskali sa naċċertaw fil-fatt illi l-SMEs fil-fatt ma jkunux qegħdin jipprovaw jevitaw illi jħallsu t-taxxi. Hemm pajjiżi fosthom il-Belġu, l-Olanda, l-Lussemburgu, l-Madera illi fil-fatt joperaw bħala tax havens b'xi mod jew ieħor u minħabba l-fatt li għandna dawn is-sitwazzjonijiet fl-Ewropa dan jikkostitwixxi problema Il-fatt illi xorta għanna dawn it-tax havens fl-Ewropa jfisser illi qegħdin natu messaġġ li ċittadini illi jekk inti tevita illi tħallas mit euro fit-taxxa inti kriminal, iżda jekk inti tevita li tħallas mit elf inti businessman tajjeb. Sur Gigold. Kommissari, kollegi, naħseb illi importanti illi meta nanħarsu lejn dan l-iskandlu illi dan mhuwiex biss skandlu fiskali huwa skandlu ta' ħasir ta' flus u li għandu konsekwenzi fiskali wkoll. Ħafna mill-attivitajiet illi ġew mikxufa huma infrazzjoni infrazzjoni ta' liġi ta' ħasir ta' flus illi ila fisseħ mill-2005. U bekk iridu nkunu serji fl-implementazzjoni ta' liġi korrenti jiena ġejt informat minn whistleblower illi fil-fatt kien qiegħed jikkonsulta mal-Kummissjoni li jinsisti illi tali liġi dwar ħasir ta' flus mhix qed tiġi implementata fil-verità u bekk huwa leġittimu illi dan il-Parlament għandu jirriċerka dwar il-għala ċertu stati membri ma jimplementawx tali liġi u dwar il-għala l-Kummissjoni qed tisisti biżejjed u l-liġi u bekk jina nixtieq nistaqsir l-Kommissjoni biex minissa issa tressa proċeduri ta' infrazzjoni skontra l-Istati membri biex naċċertaw illi l-liġi tinġib fisseħ u dan il-Parlament għandu bżonn iwaqqaf kumitat investigattiv biex ikun jista jirriċerka din il nuqqas ta' implementazzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar importanti illi jekk aħna nagħtu bidu għal dan il-kumitat illi x-xogħol ma jibqa' stadnax naraw xamenna f'takse għax iċ-ċittadini mhux se jiċċettaw illi naddu minn skandlu għal ieħor u ma nispiċċaw bċej. Grazzi, da mhux aċċettaw. Barbara Kappel képviselő asszony következik, másfél perce van önnek. Signora Barbara Kappel. Grazzi ħafna, President, Ministru, Kommissarju. L-istudju tal-OECD juri moċċar illi it-taxxa aggressiva edha twassal għal spiża kbira għal budgets nazzjonali li tkun hemm ċertu pjanar fiskali dan għandu jkun priorità anke qabel ma ħarġu l-Panama Papers kien ovvju illi kellna l-intaxxaw l-attività ekonomika l-inizjattiva BEPS tal-OSD inizjattiva importanti biex nipprovaw neħdu azzjoni fuq skala internazzjonali hemm pjan pjan għandu jkun hemm koordinament koordinazzjoni internazzjonali biex jinalqu dawn il-loopholes u jkun hemm iktar trasparenza f'numru ta' pajjiżi li għajdu l-impenn għal skambju obbligatorju tal-kontijiet. Delaware hija l-ewwel l-ikbar tax havens għandha ħafna kumpaniji letterbox companies u hemm ċertu stati fej kull m'hemm bżonn bżonn email biex tirreġistra kumpanija x'qed jiġri qed jiġri li ħajkun hemm kontribuzzjoni importanti biex nevitaw eh, nuqqas ta' trasparenzi rapporti għall-imprizi kummerċali eh, ċertu rapportaċ qari dan huwa pass importanti irridu jkollna ċertu networking globali ta' reġistri u reġistru internazzjonali u reġistru black register għal tax havens. David Kaza. Signora President, l-Unjoni Ewropea rnexxila tagħmel kisbit importanti fi ġlieda kontra l-ħasil ta' flus u fi żida ta' trasparenza fiskali. Però l-Panama Papers urewna li dawk li jkollhom intenzjonijiet li arqu u biżżejjed poter f'idejhom jistgħu jinfluwenzaw u jduru mal-liġijiet u mar-regoli qed nirreferi naturalment għal ħabi ta' fondi permezz ta' strutturi komplessi. malta għandha industrija tas-servizzi finanzjarji li hija waħda soda u li hija tikkonforma ma' l ogħla standards regolatorji. għandna ġurisdizzjoni li ngawdu l ogħla reputazzjoni għas servizzi finanzjarji b'leġiżlazzjoni stretta u b'sorveljanza regolatorja effettiva ferm. azzjonijiet ta' klikka żgħira però ta' nies fil poter li kellhom jirrikorru għal servizzi ġewwa panama mhuwiex xhieda ta' dan li qed ngħid. il persuni involuti mhumiex malta eżis kollegi u ma jirriflettux il bżulija id dixxiplina u l karattru onest u korrett tal poplu malti. il poplu malti flimkien magħkom flimkien mal maġġoranza ta' din il kamra huwa ekwivoku u qed jgħid li l-atti ta' korruzzjoni u leġiżlazzjoni laxka huma kompletament inaċċettabbli u mhux se jkunu tollerati. u allura jiena nixtieq naqbel ma' membri parlamentari li ġejjin min-naħa l-oħra ta' din il-kamra li huma maltin bħali illi jħeġġu lil min għandu jieħu deċiżjoni f'pajjiżi biex joħodha kemm jista' jkun malajr biex ma tibqax issir ħsara lil malta li hija malta onesta u malta konformi mar-regoli ewropej. Mr. Kaza, do you accept a blue card from... Taċċetta blue card, Mr. Gukan? Iva. Sir Gukan. Signora Chair. Mistoqsija l sur Kaza, tista tikkonferma jew huwa minnu illi ser ikun hemm vot ta' sfiduċa dwar il-gvern ta' Malta minħabba il-, il Panama Papers forsi tista' tihom ċertu tweġiba direzzjoni. Grazzi. President nikkonferma li l-oppożizzjoni talbet vot ta' sfiduċja fil-gvern, maħniex interessati f'elezzjoni ġdida, maħniex interessati li nidħlu fil-gvern għalissa il-gvern fadallu sentej, eh, imma naħseb li l-Prim Ministru, il-Ministru responsabbli tiegħu eh, f'dan l-iskandlu għandhom jirreżenjaw. Però saret ukoll dimostrazzjoni li għaliha attendew eluf kbar ta' Maltin li ġejjin minn kull naħa tal-lenti politika maltija u sfortunatament bħalissa sinjora president qed isir attakk orkestrat kontra individwi li attendew għal din il protesta individwi li huma nies serji li huma nies onesti li jagħmlu ħafna ġid għal malta u dan huwa ta' skandlu ieħor li kollok gvern li ħalli li jsir attakk fuq dawn il persuni.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 u dan huwa grazzi għall-interazzjoni tal-Kommissjoni, l-Whistleblowers u anka din is-sede bil-Komitat ta' dwar it-taxxa illi irnexxilna wkoll naħdmu dan il-kamp jekk naraw xamlu bil-Panama Papers eh, nistaw nindunaw illi wasalna dimensjoni ġdida individwi ġew semmija u aħna nistgħu nżommu l-pressjoni biex nemxu l qudiem nistgħu nwaqfu kumitat ta' inkjesti li jtina s-seta l-istrumenti meħtieġa flimkien mal kummissjoni biex nżommu iktar pressjoni fuq l-Istati membri sabiex li dawn ikollhom il-volontà politika li jagħmlu xi ħaġa biex il-leġiżlazzjoni ma jibqalix dawn id-djufijiet. Grazzi. Is-Sinjura Ruan Lernel. Grazzi ħafna, President. Kenna. Dak leaks, Wikileaks, issanna il-Panama Papers Kemm għandna bżonn iktar affarijiet bħal daw li nsiru nafu bihom biex iġeluna naġiċu f'dan il-qasam tal-evażjoni tat-taxxa. Tajjeb li naraw insibu soluzzjonijiet globali. Valtiovarainministeri Schäuble on vastikään esittänyt Täytyy muistaa, että jos emme onnistu... Hemm bżonn ukoll trasparenza fuq livell globali. Kif il-Ministru tal-Finanzi Ġermanis Schleubler qal, hemm bżonn naraw li jekk aħna mhux se nieħdu ħsieb l-evażjoni tat-taxxa se jkun hemm konsekwenzi ta' barra minn hawn mhux biss ta' natura ekonomika. Hemm regoli għal minu stana u hemm regoli għall oħrajn kollha din il prasparenza il-bdil ta' informazzjoni, dawn huma affarijiet li hemm bżonn li naġixxu dwarhom. Grazzi. Dan l-iskandlu issa ilna naraw bħalu mux xaġa ġdida l axleaks l-Offshore Leaks, issa għanna tal-Panama. Ma nistawx. ninsow il-paradigma neoliberali u anki deregolazzjoni finanzjarja li la mana mill-tmeninijiet il-privatizzazzjoni tal-istituzzjonijiet pubbliċi u ma parteċipi. Din mhux raħġa li ġrat kombinazzjoni, dan huwa fenomenu strutturat. Hemm bżonn verament naraw x'se nagħmlu b'dawn il-tax havens il-mod ta' kif joperaw il-banek hemm bżonn li dawn il-fenomeni naraw kif se niffaċjom, naraw li ma jkunx hemm dan il-financial il shifting kif ngħidulu li l-flejjes jintbatu offshore. Jekk intom ma taġixxux ma nistgħux ngħinukom. Um, Sursani għandek blue card jew? inti trid titkellem fil-proċedura tal-KHDI, ma nafx eżattament inti x'tixtieq. Sinjura President, dak li, li smajna dwar Men tajjeb li jiena nitkellem fil-KHDI jgħid il-kelliem. Mela, Sinjura Limis, Sinjura Ġoli. Senjura Ġoli, issa tista' titkellem. Mela, ħanerġa nibda mill-bidu. Grazzi. Komissarju, dak li, smajna l-ġimgħa l-oħra ifakkarna li regoli kontra il-ħasid tal-flus mhumiex rispettati la mill-banek laqqas mill-istituzzjonijiet tat-taxxa u lanqas minn stati minn xi stati membri jew l-awtoritajiet nazzjonali ta' kontrolli ħallu kollox jgħaddi għax dan il-ħasil tal-flus huwa forma ta' negozju. Il- il-proposti leġislativi mumiex tajbin eh, bizzejiet memx fiduċja anki il dan kollu jiet jolqot id-demokrazija tagħna. Aħna għandna dritt inkunu nafu min serraqa u kif u min hu responsabbli jrid jitresa l-qorti. Fuq din is-sistema ta' frodi tant kbira li il-grupp tiegħi qed jipproponi li titwaqqaf kommissjoni biex issir inkjesta. Nirringrazzja l-kollegi kollha li qegħdin jappoġġjawna. Sur Kommissarju, aħna mhux se nibqgħu ma nagħmlu xejn fuq dan u mhux qed nifmu għaliex. Anki jekk għandek possibilità il-President qed twaqqaf il-kellima u għal itil għal mikrofon fil-fat. Issa, imis il-sur bajje. Għandek minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Eh, l-istoria eh, sur Paul Mohan, s seklu li għadda li l-istoria t-repeti ruħa. il konsorsium tal-ġurnalisti dwar il panapa Bay, per samlu bieċa xol veru tajba. Imma meta nara il kemm aħna nibqgħu lura fuq dan il-grupp tal-SND ħa ir-responsabiltajiet ukoll tal-app li ssir inkjesta u nisperaw li isir xogħol aħna ma nistgħux nikkuntentaw ruħna u nibqgħu b'dak li ġara wara l-Lux Leaks u nikkuntentaw ruħna b'dan. Hemm bżonn il-Kummissjoni Kumitat Speċjali fuq dan sabiex minnu ħati verament rrit jirrispondi għal-mistoqsijiet tagħna. L-28 stat membru ma segwix dak li konna minna l-proċedura ta' dak iż-żmien wara l-Axleaks. leaks hemm bżonn li l-inkjesta ssir b'mod tajjeb dit-darba fuq dan l-iskandlu ġdid biex nifera minn kunu nismu nifmu x'inhuma l-mekkaniżmi irridu naraw x-mekanizmi jintużaw għal-ħasid tal-flus, tkellimna diġa fuq dan. Bżon il-gvernijiet irridu jifmu li fil periodu ta' krizi mux dejjem ċittadini li jridu ibatu bżon li konna l-kuraċ li verament nsibu il-kaptu ta' dan kollu. Signora Makovej, minuta. Grazzi. Il-skandlu tal-Panama Papers huwa bla preċedent. Skandlu tal-biza. Eh, nafu li hemm nies li komplow jistanaw, anki hemm nies tal-politika, u naraw li dejjem l-istess nis jippruvaw jevadu t-taxxa. Dan għandu mpat fuq Romanija. Il-flejjes li jedin fl-offshore f'dawn il-tax havens skont l-estimi tagħna huma ta' triljun ta' euro għal pajjiżi. Mhux faċli li wieħed jikkonċepixxi l-ammont li qed nitkellmu fuq triljun ta' euro. Għandna problema morali wkoll. In-nies tan-negozju qegħdin jaħbu triljun ta' euro eh, flus li setgħu jiġu vestiti pereżempju fi żmien ta' kriżi ekonomika hemm nies li jmutu bil-ġuħ, m'għandhomx biex isaħħnu djarhom, m'għandhomx mediċini. Dawn il-flus huwa il-frott tal-evażjoni tat-taxxa u hemm bżonn li minn ħadd jiġi kastigat. Is-Sur Urban Crespo. ekkieġobkom zommu mal-ħin, kollegi. Grazzi, President, Signori. Jider li dak li qed iħasseb lill awtoritajiet Ewropej mhux il-kobor ta' fraudi fiskali ta' Panama Papers imma l-ismijiet ta' dawk li evadew il-taxxa. il taxxa dawk eh, fostom em politiċi Ewropej li joqdu jitkellmu dwar il-patriotizmu imma li jumbata ħallu flusom barra mill-Ewropa jew inkella permezz ta' raba tagħhom diretti kif inhu l-każ tal-Kummissarju eh, Kanjete li jerġa' jkomprometti aktar fiduċja li aħna għandna fil-Kummissjoni dawk li jibbatu l-flus tagħhom fil-Panama eh, biex jevitaw il-taxxa marru il-Lussemburgu. Mbagħad ħaġa nistgħu ngħidu li għandhom lajnuna tal-banek il-kbar Ewropej biex ikonnu jgħinu l klijenti tagħhom eh, biex jevadu t-taxxa flimkien ma' Mosa Fonseca Xkoincidenza li l-istess ġimgħa li aħna qed niddiskutu dan is-suġġett qed nippreżentaw ehm, direttiva dwar is-sigriet kummerċjali Propju issa qegħdin nikkonfermaw dak illi aħna inna ngħidu li din mhijiex kriżi hija frodi. Grazie. Grazzi. Scott Katto, minuta. Grazzi, President. Id-dibattitu fuq il-Panama Papers sissa foka fuq il-politiċi korrotti u kriminali li ħabbow il-flus tagħhom. Imma qed nitkellmu fuq il-British Overseas Territories hawnhekk li fejn għax iktar minn nofs il-kumpaniji li nsibu fil-files 113,000 qegħdin fil-British Virgin Islands. Hija relazzjoni bejn dawn l-Overseas Territories u l-City of London li tiffaċilita l-evażjoni tat-taxxa. David Cameron prova jgħid li huwa eh, dejjem kien trasparenti fil-qasam tat-taxxa. Imma huwa intervjena biex jisumu qed jiġri xejn, anki nafu li huwa benefika minn dan kollu il-levitar tat tassa u anki il-British Overseas Terrorists qegħdin jieħdu il-flus tal-poplu meta l-NHS per eżempju qed juru li għandhom id-dejn u meta koll naraw li min vera għandu bżonn mhux qed jirċievi lajnuna. Eh, slogan we are all in this together ma jiswal xejn Sur Kofot minuta u nofs. Grazzi, Signora President, il-Pana Papers jaruna kif l-elit korrotta eh, irnexxilhom ipoġġu jaħbu l-flus fit-tax havens. Fil-Panama l-korruzzjoni, l-ħasil tal-flus, finanzjament ta' terrorizmu. Ġifri dan ftit nafu. Mossack Fonseca hija kumpanija waħda m'emm oħrajn pala. Nafu li xi 8% tal-household eh, jiġu moħbija f'dawn it-tax havens nafu kem flejjes qed imorru f'dawn it-tax havens biljuni ta' flus li suppost sitta xafu fuqhom. Biljuni li jistaw jintużaw għall-edukazzjoni, għall-saħħa, eh, li hija provokazzjoni għal ċittadin li jħallas eh, fuq kull ħaġa li jaqla jħallas it-taxxa. U dawn il-kriminali u min qed jevad it-taxxa, ovvjament qed jimminaw il-fiduċja fis-soċjetà tagħna fl-ekonomiji tagħna. Il-country by country reporting kif nagħmlu fil-settur finanzjarju hemm bżonn li tax savings nibblacklistjawhom bħal Panama u British Virgin Islands. Irid ikun hemm reġistru pubbliku anki fuq it-trust u f'din l-industrija ta' min jati min jati pariri fuq it-taxxa u l-banek u kol, anki kumpanija bħal sakfon seka. Issa imis is-sur Melanxu minuta mill-2000 u wieħed dejjem naraw li kunem skandlu kull sena fuq il-frodi fiskali dan insibuħ fil-kodiċi ġenetiku tal-Unjoni Ewropea li favorixxi it-traffikar. L-artiklu 163 jiffaċilita kull tranzazzjoni u l-qasizom il-limitu skont il-pajjiż. Il-sistema hija legali u għalek intom il-President tal-Kommissjoni huwa persuna li kien jaf dawn kol, dawn l-affarijiet kollu Imma il-26 ta' April dawn il-persuni li ħarġu bl-iskandlu daw se jitresqu il-orti il u għanti se jkollhom ukoll iħalsu il-multi. il multi Issa, fuq il-Panama Papers, nafu li anki l-Bank Ewropew kien mitħla ta' xkien qed jiġri, imma min il-ġustizzja warajja tiġri intom tipproteġu il-dawk li qegħdin jgħinu biex jaħbow il-flus. Grazzi, President Panama huwa biss il-bidu minn qed jgħid li dan huwa eh, modell obsolet. Aħna diġà smajna li kumpaniji li qegħdin eh, jiġmaw eh, fortuni kbar f'dan il-pajjiżi b'metodi dejjem aktar sofistikati l-kumitat ta' investigazzjoni li qegħdin nipproponu irrid jikkonsidra s-sitwazzjoni sħiħa l-iceberg sħiħ il da kontra l-evazjoni ta' taxxa u l-evitar ta' taxxa miex biss kwistjoni morali, manki kwistjoni ekonomika dak il-nies il qegħdin jisirqu mill-kapital tagħna. Għandna bżonn ta' dan il-kapital biex ikun hemm iktar ekwità soċjali u iktar tkabbir irridu naraw u kol dawn il-ministri, presidenti tal-gvernijiet u wieħed mill- anki sitra membru attiv tal-Kommissjoni Ewropea jridu narraw l-apparat ġeradiku finanzjarju illi jippermettilhom illi jaslu dawn il-flus imma l-istati mandomx jibqaw sekta l-evazjoni ta' taxxa hija xi ħaġa li ta' li tolqot l-istati membri kollha u jridu nsibu soluzzjonijiet rilevanti. Grazzi. u Tondo képviselő úr. Sí, muchas gracias. Grazzi il-tax havens ma ux kif għal sur Moskovici. Għadin jisirquna, għet s ċittadini kolla l-kumpaniji pubbliċi u anki l-benesseri tana, mux bis għadin jaslu l-flus, imma għadin u l-flus ta' ċittadini u dan il-flus aħna irridu nerġaw nirkuprawhom. Naħseb din opportunità eċċellenti għaliex għaw ħafna rabja fost iċ-ċittadini hemm allerta soċjali għalhekk hemm opportunità biex aħna issa nagħmlu l-affarijiet tajjeb. Mhux billi noqogħdu eh, nitkellmu dwar katastrofu, imma nieħdu idea illi nieħdu miżuri pass pass nieħdu din hija xi ħaġa li se rridu ndumu biex nagħmluha imma nistgħu jkollna rivoluzzjoni fiskali fid-dinja rridu narraw x'inhu l-kunċett ta' tax haven nibdew billi nfasslu lista li naqblu fuqha ta' dawn it-tax havens nieħdu sanzjonijiet anki eh, nagħmlu naħdmu mal-banek sabiex aħna nirbħu din il-battalja sabiex ikun hemm ġustizzja fiskali fid-dinja. Grazzi. Għatkazik Grazzi. Il-Sinjura Anna Gomes. Il- il-Panama Papers ifisser li l-Unjoni Ewropea għandha verament tiġġielet kontra dan l-iskandlu u kull rijat kriminali. Hemm bżonn li l-politiċi, il-konsulenti, il-banek li biex iżommu sigriet ikomplu jisirqu ċittadini. Qegħdin ngħidu li għandhom jiġu pubblikati id-dettalji ta' dawn il-kontijiet eh, multinazzjonali imma ma nistawx inħallu li dan isir biss fil-pajjiżi Ewropej biss hemm li kull pajjiż publikom dawn tippubblika din l-informazzjoni. ir revizjoni tal-direttiva kontra il- riċiklaġġ ukoll hija importanti. Nafu li jem pajjiżi li jintużaw bħala eh, tax havens u detriment ta' pajjiżi oħra, per eżempju l-Olanda u l-Portugal meta nqablu. Issa, Sinjura Beresa minuta, Pre Sinjur President, Komissarju, inti responsabli minn dossier li għal ħafna snin ma kellu lebda tibdil. U jiena kont qed nispera li flimkien ma dan il-parlament u bid-direzzjoni tiegħek bl-appoċ li din jgħatu l-allerti il-ġurnalisti ċittadini sabiex nwaqfu l-evazjoni fiskali nistaw nimxu l-qoddim. Jiena għawnek nista' ngħidlek li aħna se nappoġġjaw kompletament u jekk dan il-Parlament Ewropew il-Kumitat Speċjali tiegħu jsir il-Kummissjoni ta' inkjesta, l-idea hija li verament din il-ġdida titkun waħda determinata. Hawnhekk fl-Unjoni Ewropea bażi tal-proposti li intom tamlunna imman kif il-laqat tal-G20 dawn huma kwistjonijiet li dejjem irridu nikkonsidraw ikonna dibattitu fuqhom mal-imsieħba tagħna jekk aħna dejjem irridu nirrispondu ċittadini għal dak li qed jistennew. Aħna Inna nħallu l-multinazzjonali jiddeċidu kollox, issa sta għalina biex nejdu kif iridu meċu. u il-mikrofonu tal-kelma jinqata' mill-President. Melissa se nibda catch di għaj, is-sur Tom, u se nkun eh, disciplinata ħafna minuta għal kull wieħed minnkom. Signora Toms. Signora President, l-skandalu tal-Panama Papers hija jiġbed ħafna attenzjoni dan l-aħħar ma dan huwa suġġett tal-bira ħinna nismaw dwaru dan fuq livell Ewropew aħna ħadna ħafna passi u anki għanna ftejmiet ma' pajizi terzi ma' palma qed naraw xorta waħda mhux biżejjed hemm eluf ta' miljuni ta' euro li qegħdin joħorġu mill-budget tagħna li nistgħu nużawhom għall edukazzjoni biex noħolqu impjiegi ġodda. Il-frodi fiskali u l-evażjoni huma xi ħaġa li aħna ma nistgħux naċċettawhom imma irridu naraw dawn l-affarijiet ukoll minn lenti differenti. Għaliex huma tant attraenti dawn il-tax havens? forsi nistaw nimmaġinaw illi il-sistema il, li aħna namlu l-affarijiet ma hija attrajenti. Issa l-Onorevoli Caputo. Grazzi il-kxif tal-Panama Papers huwa Eh, xi ħaġa li għeddet l-istabilità tal-sistema finanzjarja li hija xi ħaġa oramaj eh, ġit dinji. Rridu narraw eh, li l-Unjoni Ewropea trid tieħu passi determinati biex ikun hemm governanza globali għalhekk hemm bżonn li nieħdu azzjoni mal kemm jista' jkun biex ikun hemm trasparenza u mġiba responsabbli fil-qasam fiskali permezz ta' dispożizzjonijiet Ewropej u effiċjenti kontra l-evitar tat-taxxa il-rapportar pajjiż pajjiż huwa obbligu li l-kumpaniji li jikxfu l-investimenti fiskali taħħom pajjiż pajjiż u din għandha tkun integrata f'dispożizzjonijiet li blokkaw it-trasferiment tal-profitti eh, f'pajjiżi fejn hemm eh, taxxa iktar baxxa hemm l-obbligu ta' notifika wkoll li jkun ikopri il-kumpaniji kollha b'attività transnazzjonali. L-Unjoni Ewropea għandha titkellem bleħen wieħed biex tħares il-valuri Ewropej. Grazzi. L-Onorevoli Marias. Grazzi ħafna. Iva, aħna ma kenniex għalfejn noqodu nistennew il-Panama Papers biex nindunaw li kumpaniji multinazzjonali kbar qegħdin eh, jevadu it-taxxa eh, u joħorġu il-liħ tagħhom u eh, jibatuh f'pajjiżi li huma tax havens l-ammont moħbi jemmek huwa bejn 7 sa 20 triljun dollaru ta' kull sena fl-Unjoni Ewropea qed nitkellmu dwar 50 jew 70 biljun euro ta' kull sena u e, jider illi kien hemm ħafna kumpaniji mill-settur bankarju pa' Deutsche Bank u Societe Generale u e, kumpaniji oħrajn bħal Siemens għal l-ekim sejħa investimenti tal-kumpaniji Ewropej f'dawk il-pajjiżi, l-Unjoni Ewropea għandha responsabilta għandna bżon ta' sistema Ewropea biex inwaqfu darba l dejjem dan it-tax dumping illi qed isseħ fil-Lussemburgu u fl-Olanda. dawk illi qed jagħmlu dan il-frodi jidru li huma iktar eh, jħaffu li jagħmlu l-affarijiet blaġla minna għandhom iktar aġla fil-fatt kif jista' jkun li hemm eh, xuħut illi jiġġieldu u jelbu il-Servizz ta' Intelligenza Ewropew u li jiġġielet kontra terrorizmu imma il-frodi le. Kollox min jgħid Iva, hija illegali x'importa jekk din hija evażjoni u ħasil tal-flus. Aħna qegħdin naraw li għad għandna bżonn ta' fondi, dejjem aktar fondi biex insolvu l-problemi li llum qegħdin nitkellmu dwar il-kawża tagħhom. Inti sur kummissarju kjoġbok jogħġbok hu azzjoni soda fi xur li ġdin li ġejjin. Jiena nafda fik u naf li inti kapaċi tagħmel dan. Grazzi. Mikrofonu għal kellimek joġbu dawn eh, ir-rivelazzjonijiet li smajna bjom dan l-aħħar fil-Panama dwar ħasil tal-flus u l evazjoni tat-taxxa fuq skala massiva ifissru li l-Unjoni Ewropea trid tieħu azzjoni issa f'kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi illi huma lesti illi jaħdmu mana. il-fatt illi aħna f'nadi differenti ta' dinja qegħdin eh, eh, jeżistu dawn it-tax havens fejn em, kull tip ta' eh, kriminalità organizzata finanzjarja hija xi ħaġa intollerabbli mod partikolari meta eh, fl-istess waqt kull tip ta' protezzjoni soċjali għal l-iktar dajfa edha titnaqqar kuljum. Hemm bżonn ta' lista ta' dawk il-pajjiżi li huma tax havens u nintaqxaw transazzjonijiet lejn dawk il-banek f'dawk il-pajjiżi. Irrid konna sistema li tħares il-whistleblowers hemm bżonn li nieħdu azzjoni issa. L-Onorevoli Sargentini. Grazzi, Signora President. Pala rapporteur għal raba revizjoni ta' direttiva dwar il-ħasil tal-flus, Jiena ipproponejt reġistru pubbliku tal-beneficjarji finali. U dan ir-reġistru huwa meħtieġ sabiex ikun impossibbli għal dawn il-shell companies li eh, ikomplu jaġixxu kif għamlu sissa sabiex ma jkonniex noqogħdu nistennew illi jkun hemm il-ġurnalisti u l-whistleblowers li jikxfu dawn l-iskandli. Naf illi fl-ewwel ta' Ġunju l-Kummissjoni beħsiba toħroġ bi proposti ġodda sabiex temenda id-direttiva għal darb'oħra u biex tindirizza l-kwistjoni ta' finanzjament ta' terrorizmu. Naħseb dik tkun opportunità għalina biex nerġgħu niddiskutu il-reġistru għaliex il-nuqqas ta' dan il-reġistru huwa li ma jinkludix it trust Ma stajniex ninnegozjaw fuq u dan għaliex David Cameron ma reċ. Imma emmin irrit li trass ikunu inklużi eh, fil-dan il-reġistru kol. Naħseb Junius tkun opportunità tajba. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Molotic. Il-dokumenti jew kella l-Panama Papers um, waslu għal ħafna pajjiżi bdew l-investigazzjonijiet tagħhom il-koll nafu li l-ħasil tal-flus u l-evazjoni fiskali hija kontra l-liġijiet kollha fiskali tad-dinja u eh, bejn 50 u 70 eh, miljun telf ta', ta euro mitlufin ta' kull sena minħabba f'din l-evazjoni hemm rappreżentanti ta' kumpaniji multinazzjonali li kienu qegħdin jidru li jappoġġaw l-standards tal-OECD li rridu li kun hemm iktar trasparenza u iktar sempliċità fil- fil f'dan il-qasam, però xorta waħda jibqaw jaħbu daw l-affarijiet, issa hemm bżonn ta' informazzjoni iktar anki fuq il-sigrit professjonali. Jiena nishti illi ikonem ektar trasparenza fil-pajizi kollha tad-dinja. L-Onorevoli Grappini. Grazzi ħafna, Signora President, Kommissarju. Il-ċlieda kontra il-frodi fiskali u l-ħasil tal-flus mhux biss xi ħaġa illi tħasseb il-Kommissjoni u l-Konsill. Dil problema hija il-riżultat li għanna mill-Stati membri u l-Unjoni Ewropea. Il-ħasil tal-flus u l-evażjoni tat-taxxa sejrin tajjeb ħafna u qegħdin jiżdiedu huwa inaċċettabbli li ċittadini mill-Istati membri għandhom il-possibilità li jagħmlu hekk u ibatu l-kumpaniji żaru medji, il-Kummissjoni u l-Istati membri u l-istituzzjonijiet internazzjonali x'għamlu. dak illi inkixef fil-Panama Papers huwa inaċċettabbli hemm bżonn li jieħdu azzjoni soda biex eh, nindirizzaw dan il-ksur il bl-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus u għandna nikkonfiskaw il-flus il illi intbatu fil-Panama. Kellim li miss, grazzi, Signora President, Signori eżis kollegi Jena wis nibza li qed niffaċċaw sfida ferm akbar minn dak li wieħed jista' jasal li jifhem mid-dibattitu li qed ikonna llum hawnhekk. Min jaqra il-gazzetti jaf u jiena nista' ngħid illi jiena ma nistax nipponta sebajja lejn kumpanija kbira Ewropea illi mandiex kumpanija offshore. Kumpaniji kbar, um, banek għandhom negozji offshore u dan ifisser illi perċentwal oli tal-tħul Ewropew fil-fat uh, eh, jintbad bandoħra u għatma jieġi intaxxat u għalek għanna 1% tal-popolazzjoni dinjija illi għanda fideja il-benesseri kollu tad dinja Ekk eh, issa nalqu il-proċedura tal khdi tijaj, kummissarju, inti ċevejt ħafna, saru lek ħafna domandi, sarit lek ħafna kritika, nistennew bil-ħerqa t-weġibittija. Grazzi, Signora President, grazzi deputati u koll għal dan id-dibattitu eccellenti li juri illi kullħat jishtiq illi konnem ġlieda b'saħħitha u attiva eh, għalila uh, kontra l-evazjoni fiskali u l-ħasil tal-flus il-Panama Papers uh, u rew bitċar il-bżon ta' approċ iktar globali, iktar koordinat u iktar determinat biex aħna niġildu kontra l-evazjoni fiskali, kontra l-ħasil tal-flus fl-Unjoni Ewropea u anki lilin minna. Aħna għedin nifacċaw bħalissa problema tant kbira illi għanna bżon ta' tweġiba politika li tkun transnazzjonali u il-Kummissjoni hija propju maquda biex aħna namlu dana u ħafna kommissarji eh, prezenti u aħna eh, il koll qegħdin niġbdu ħabel wieħed fil-futur immedjat il-Kummissjoni għanda ħafna inizjattivi ambizjużi li eh, u ma eh, beħsib se joħorġu dal-waqt aħna se nippreżentaw emenda għad direttiva kontra l-ħasil tal-flus Eh, minn issa sa' ġunju u dana se jerġa jissaħħaħ l-approċ ta' prevenzjoni tagħna kontra dan il-fenomenu il-ġlieda kontra il-transazzjonijiet anonimi u anki il-koerenza tal-tweġiba tagħna tal-respons tagħna biex eh, niffaċċaw dan ir-riskju f'pajjiżi terzi. Il-kollega tiegħi eh, Jurova iktar il-qudiem tagħtikom iktar informazzjoni, iktar dettalji dwar dan. U Issa fuq il-proġett tal-CCCTB. Fe aħna dana u koll irridu illi kompli saħħaħ l-efficienza ekonomika u jġilet kontra l-evazjoni fiskali għalmenu fis-suq intern. Aħna se nippreżentaw tabella li se jippermettilna illi naraw x-sistemi fiskali jem fil-pajizi terzi u din tkun l-ewwel fażi biex aħna mbagħad infasslu il-blacklist komuni minn issa sas-sajf. Mbagħad aħna se nkomplu naħdmu mill-qrib ħafna mal-sħab internazzjonali tagħna, pereżempju l-G20, l-OECD, il-GAFI u niskurrakom illi l-impenji li qegħdin nieħdu qed issiru ftit ftit standards ta' governanza tajba dinjija. Eh, naf li anki il-presidenza olandiza hija impenjata ħafna eh, naf li huma ħadmu ħafna anki sur Dijsel Blum eh, jaqbel ħafna ma dak li l-Kommissjoni trid tagħmel u naf li minissa issa sa Ġunju aħna se nagħmlu ħafna progress u l-istati membri kollhom jiffaċċaw responsabiltajiet tagħhom ħafna proposti illi saru għawnek u li aħna sen komplu riflettu fuqom. Għalek, irrit nagħti żewġ tweġibiet jew tlieta fil-fatt eh, l deputati tal-Parlament eh, jiena għandi irrit inwieġeb li sur Luke li għal għalfejn il komissjoni maħdet azzjoni qabel huwa jaf illi l komissjoni tista' biss tipproponi u aħna dak li għamilna pereżempju għal proposta ta' skambju automatiku eh, ta' informazzjoni dwar id-deċiżjonijiet fuq it-taxxa huwa abbozz illi ħaffef eh, ħafna u aħna eh, profittajna ruħna mill dak ir-ritmu u għallek miflok ma toqgħodu dejjem tikkritikaw il-Kummissjoni. Aħna qegħdin nippruvaw naħdmu id fit mal-Parlament Ewropew għaliex aħna allejati, aħna qegħdin suppost qegħdin niġbdu ħabel wieħed. Eh, Umbagħad suppost ukoll bis-soltu eleganza tiegħu għal illi rrit jajt illi erbajn elf eh, funzjonarju fil għandhom il-flus fil-tax havens. Rrit najdu għawnek, aħna nħalsu t-taxxi mela le eh, l-ideja ta' dawn il-kommissarji illi eh, eh, jaqlaw il-flus u ma jħalsux it-taxxa u mhuwiex minnu Eh, il-funzjonarji kollha tal-Kommissjoni eh, jaħdmu u 1.5 miljon ta' kull sena il- il-mexxej tal-Unjoni Ewropea għandu iħallsu taxxa bejn 8% u 45% li huma ħafna ola minn dak illi jitħallsu fl-istati membri u mhux qed nitkellem hawnhekk dwar tax havens. Jiġifieri jew ma noqogħdux eh, nitkellmu fuq affarijiet bħal dawn inkella jiena eh, eh, Inkella jew ikonna ftit deċenza u koll irid nfakkarkom hawnhekk illi hemm żewġ eh, deputati Ewropej tal-UKIP illi saħan sitra ntefgħu il-ħabs jew ġew kundannati għal sentenzi eh, tal-ħabs minħabba frodi bil-flus pubbliċi. Għalhekk l-ewwel nett irrid ngħidilkom illi dan huwa zbal kbir u eh, eh, ma tantxu eleganti l-ewwel qabel kollox iridu nibdew billi nirranġaw l-affarijiet għandna f'darna. Mbagħad l sur Lambert li jiena għandi stima kbira li hu jifhem ħafna f'dan is-suġġett imma u eh, qed l-ewel għamilli mistoqsijiet, un bat għabatu tella, issa jena għat iwieġbu u mux hawnhekk Eh, mela naħseb illi meta tagħmlu l-mistoqsijiet naħseb tkun ħaġa tajba li tibqgħu hawnhekk tistennew it-tweġibiet u jiena weġġajt ħafna b'dak illi qal huwa qal illi eh, kien qed jirreferi għalija wkoll eh, u dan mhux affarijiet li lili daħquni jew għaliex fl-aħħar mill-aħħar huwa akkuża lill-Kummissjoni u qal illi aħna qegħdin bħala ġugarell fidejn il-lobbyists u m'hemm xejn iktar il-bot mir-realtà. Jonathan Hill prezenta proposta ta' direttiva fuq il-CBCA li tmur l in minn dawk il qegħdin jipproponu l-istituzzjoni internazzjonali kollha. Meta intom tiħdu l-OECD x'jgħid l-OECD jgħidu eh, skambita tal-amministrazzjoni fiskali u jagħmlu pubbliċità. Iva, ovvjament, Aħna se nkunu nafu minn x'qed jagħmlu kumpani multinazzjonali fil-Belġju b'nadi oħra fl-Ewropa u anke barra mill-Ewropa. U anki għal dawk il-pajjiżi illi huma tax haven, aħna l-ewwel, l-ewwel fid-dinja li aħna qed inkunu tant ambizjużi. Jiena nifhem li l-membri tal-Parlament huma politikanti dejjem iridu iktar u jiena nifhem ukoll li jridu li aħna nagħmlu iktar. L-istati membri se jkollhom ukoll din ir-responsabilità imma meta aħna namlu progress kollettiv palma qed namlu hawnhekk meta aħna mixin fi direzzjoni tajba għandna nkunu kapaċi ngħidu iva qed namlu xi ħaġa tajba u mhux dejjem nistigmatizzaw nakkużaw il-Kummissjoni infakkarkom aħna allejati u din il-Kummissjoni il-Kummissarju li qegħdin hawnhekk il-Kummissjoni sħiħa taħt it-tmexxija tal-President tal-Kummissjoni aħna rridu nkunu l ixprun kontra l-evazjoni fiskali u dak li qed tipproponi din il-Kommissjoni huwa bla preċedent fl-istorja tal-istituzzjonijiet Ewropej. Għalhekk eh, jiena naf li Sur Lambert huwa bniedem intelligenti ħafna u jifhem ħafna f'dan is-suġġett għalhekk eh, ikolli eh, ngħid illi eh, ma tantx għandu goodwill għaliex u ngħid ukoll allura li dana mhux l-aħjar mod kif wieħed jaħdem jiena naħdem miegħu u mal-ħodor u mal-gruppi kollha hawnhekk f'dan il-Parlament illi jiena għandi stima kbira lihom iva il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni għandhom l-istess għan lan huwa il-trasparenza u l-ġlieda kontra l-evażjoni fiskali mela ejjew naħdmu flimkien minflok ma noqogħdu noħolqu polemiki inutili li huma kontraproducenti għaliex din il-Kommissjoni bħall oħrajn hija istituzzjoni li mhijiex perfetta, ebda istituzzjoni mi perfetta, imma fuq daw l-affarijiet naħseb li eh, dak li tqal illum hawnhekk eh, ma, kienx taqsek xira u naħseb li dak li se prezenta Jonathan Hill illum huwa pass il qoddim kbir illi ebda pajjiż fid-dinja ma jista' jieħu kreditu għalih, imma aħna iva nistgħu.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 madam president honourable members thank you for the opportunity to add uh, a short comment uh, which uh, should react on your questions regarding money laundering. iva għandkom raġun irridu ngħaddu ċertu miżuri sabiex l-awtoritajiet ikunu aktar b'saħħithom sabiex ikunu rapportati wkoll transazzjonijiet suspettużi. Id-direttiva ta' kontra l-frodi u kontra il-ħasil tal-flus ġiet adottata f'Diċembru u hemm fost miżuri l-oħra reġistru illi qed jistenna li jiġi implementat mill-istati membri dan huwa kruċjali il-reġistru għandu isseħ sal ħart tal-2016 il-Kummissjoni Ewropeja hija lesta li tipprovdi l-appoġġ kollu għal din it-trasposizzjoni u jiena qiegħda f'kuntatt intensiv ma' siħba kollha tiegħi fl-Istati Membri fuq din kwistjoni. Il-Kummissjoni mhix qed taħdem fuq ir-reviżjoni ta' direttiva Din il-proposta għandha tiġi imresqa fl-ewwel ta' Ġunju u ser tiffoka fuq li tindirizza ir-riskji tal-finanzjament ta' terrorizmu, speċjalment ħlas anonimu. Għaliex skont esperti ta' sigurtà transazzjonijiet finanzjarji huma spiss l-ewwel indikazzjoni illi qed jiġu preparati attakki terroristiċi għalhekk iridu nifoka fuq din kwistjoni. Kif qedna wkoll fil-pjantazzjoni ser normalizzaw is-sanzjonijiet u il-miżur kontra il-ħassi tal-flus. Grazzi ħafna Kommissarju, kollegi, din hija kwistjoni importanti irridu natu ħafna attenzjoni. Għanna żewġ kummissarji li kummentaw fuq din il-kwistjoni. Issa se ngħaddi l-kelma li Sinjura Ministru Hennis Plashert illi ser tkellimna fissem il-Kunsill. Nitkellem fil-qasir, il-Panama Papers juruna illi il-xol tal-Unjoni Ewropea kontra l-frodi u l-ħasir tal-flus huwa essenzjali. Hija responsabilta konġunta tagħna illi naħdmu fuq livell globali u nieħdu rwol minn ta' quddiem. Il-Kunsill u għamħasab daqs il-Parlament u il-Komissjoni għalek ser ninvestigaw il-Panama Papers sabiex namlu l mezzuri kontra l-froddi tal il-ħasil tal-flus effettivi kemm jista' jkun. Jiena ċerta li se naħdmu flimkien fuq dan. Ħankomplu il-ġlida tagħna u aħna determinati li nagħmluha ta' malaj. U jiena nisħaq mal istati membri kollha u l-Parlament Ewropew sabiex naħdmu l-kol flimkien fuq il-miżuri li bħalissa għanna u il-miżuri illi probabilment se jkollna fil-futur qarib. Grazzi mill-ġitid, Signora President. Grazzi, Sinjura Ministru, għal dawn il-kummenti ta' konklużjoni illi jgħalqu dan id-dibattitu.